Muito bom dia. Deklaru. Lodba tajba kolħat. Jina nishtiq niftaħ eh, s-sessjoni tal-dalodu tal-plenarja. Qabel ma nibdew bid-diskussjonijiet li għanna fuq l-agenda għallum, nishtiq inħabbar il-riżultati tat-tieni perjodu ta' votazzjoni tal-biraħ. Mela, ir-riżultat tal-votazzjoni huwa dan l-ewwel nett. Kif tiftakru kellna sensiela ta' single votes l-ewwel wieħed kien fuq il-Cabo Verde kien hemm approvazzjoni hemmhekk. Ir-riżultati se jkunu disponibbli għal kull min jixtieq jarahom se jkunu fuq l-iskrin. Kabon verde ġifieri approvat. It-tieni it-tieni vot Cabo Verde wkoll riżoluzzjoni approvata. Wara dan imbagħad kellna żewġ votazzjonijiet fuq il-Ginea Bissaw it-tnej kienu approvati. Imbagħad kellna votazzjoni fuq il-protokoll fuq Simo Tomei, approvazzjoni wkoll imbagħad kellna votazzjoni fuq il-Konfederazzjoni Svizzera, approvata wkoll. Imbagħad wara dan kellna riżoluzzjoni fuq fuq suġġetti oħra li ġiet approvata. Imbagħad kellna votazzjoni singola fuq il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Globalizzazzjoni u Aġġustament approvata wkoll. Kellna riżoluzzjoni fuq il-Fond ta' Solidarjetà tal-EU approvat ukoll. Kellna wkoll votazzjoni fuq il-budget ta' emenda approvat ukoll dab tlieta u erba' approvati imbagħad riżoluzzjoni fuq il-Moldova approvata wkoll imbagħad il-protokoll bejn l-EU u l-Moldova approvat ukoll. Imbagħad kellna il-vot fuq il-Marokk approvat il-vot fuq il-Ġordan approvat il-vot fuq iċ ċina approvat Imbagħad kellna vot fuq il-Ġorġja approvat u fl-aħħar net għas single votes kellna il-ftejim tal-avjazzjoni bej l-EU u l-Izrael li wkoll ġie approvat. Issa ngħaddi biex inħabbar ir-riżultati tal-voti fuq l-emendi. Dawn huma emendi tal-mozzjoni r-riżoluzzjoni fuq il-konferenza fuq il ġejjini tal-Ewropa. Emenda Tmintax. Emenda tmintax fuq l-iskrin maddiġ. Emenda numru wieħed maddiġ. Nsibu aktar dettalji brabta ma dawn l-emendi fuq l-iskrin tistgħu taraw hemmhekk emendat tnej maddiċ. Emendat tlieta maddiċ lanqas. Emenda 11 maddiċ. Emenda 19 maddiċ. Emenda 20 Emenda erba m'għaddiċ. Emenda ħamsa m'għaddiċ. Emenda sitta m'għaddiċ. Emenda seba' m'għaddiċ. Wieħed 21 m'għaddiċ. Issa, paragrafu 6 l-ewwel parti. Għaddiet. Paragrafu 6 it-tieni parti għaddiet ukoll. Emenda 8 m'għaddiċ. Emenda 22 m'għaddiċ. Emenda 23 m'għaddiċ. Emenda disa. Maddiċ. Emenda 10. Maddiċ. Emenda 12. Maddiċ. Emenda 13. Premessa A. Maddiċ. Emenda 14 m'għaddiċ. Premessa B l-ewwel parti għaddiet. Premessa B tieni parti għaddiet. Issa, emenda 15 maddiċ, emenda 16 u kol maddiċ. Emenda 17 fuq premessa d ukoll maddiċ. Issa ngħaddu għal riżultati fuq it-twaqqif ta' Kumitat speċjali u l-AI. Emenda u wieħed maddiċ. Emenda seba maddiċ. Tminja maddiċ. Disa maddiċ. Tnejn maddiċ. Għaxra maddiċ. Emenda tlieta m'għaddiċ. Emenda 11 m'għaddiċ lanqas. Emenda 12 m'għaddiċ. Emenda 4 m'għaddiċ. Emenda 13 m'għaddiċ. emenda 5 d maddiċ Emenda 14. Maddiċ. Emenda 16. Maddiċ. Emenda 6. Maddiċ. Emenda 6 għal darba oħra jgħid il-kellim anzi korreġi ruħu. Emenda numru 6. L-ewwel paragrafu punt A m'għaddiex. Għaddin nitkellmu dwar il kumitat Speċjali fuq l-AI. U hemm it-tieni emenda numru 6 ukoll m'għaddiex. Emenda seba maddiċ. Emenda 8 maddiċ. Disa d maddiċ. Emenda 13 maddiċ. Emenda x d maddiċ. Emenda 14 maddiċ Emenda 15 maddiġ. Emenda wieħed maddiġ. Emenda 2 maddiġ. Emenda 11 maddiġ. Emenda 3 maddiġ. Emenda 4 maddiġ. Emenda 12 maddiċ. Emenda 5 maddiċ. Dawn kienu r-riżultati ta' dwar it-twaqqif ta' dan il-Kumitat Speċjali. Issa nixtieq ngħaddi għall-aġġustamenti marbutin mal-pandemika. Emenda ħamsa approvata. Emendi wieħed u erba' m'għaddewx. Emenda tnejn m'għaddiċ. Emenda tlieta m'għaddiċ. U mbagħad nagħlqu il-punt fuq il-votazzjonijiet tal-bieraħ. Wara dan il-punt issa nistgħu nibdew bid-diskussjonijiet li għandna fuq l-aġenda tal-lum għal dalgħodu. Kif tafu se nibdew b'diskussjoni konġunta fuq dikjarazzjoni tal-Viċi President u rappreżentant li għall affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà. Nixtieq nirringrazzja l-rappreżentant li tal-li qiegħed magħna llum hawnhekk dawn id-dikjarazzjonijiet fuq il-konsegwenzi bħala politika barranija tal-pandemika tal-COVID-19 mbagħad dikjarazzjoni fuq il-liġi tas-sigurtà ukoll nazzjonali taċ ċina u hong kong u l-ħtieġa li Liju tiddefendi il-livell li ta' awtonomija ta' Hong Kong. Imbagħad se jkollna wkoll dikjarazzjoni fuq ir-rispons tal-annessjoni potenzjali ta' Iżrael vis-à-vis ix-xatt tal-Punent. Infakkar l-ħbib tiegħi kollegi li f'din id-diskussjoni konġunta mhux se jkun hemm catch DI u laqqas il-blue cards. Blaktar min ngħaddi l kelma lill viċi President tal-Kummissjoni rappreżentantoli għall affarijiet barranin Joseph Borrell, grazzi ħafna tal-liqiet fostna llum għandek il-kelma. Molto obrigado, muchas gracias. Grazie ħafna, President. Signori, tlet affarijiet. Naddu direttament għal dawn it-tlet punti. L-ewwel ned ir-rispons għall kriżi tal-coronavirus. Huwa ċar li l-pandemika teħtieġ soluzzjoni globali u l-Unjoni Ewropea għandha tkun fiċ-ċentru tar respons biex isir hekk f'April aħna nidejna rispons biex nappoġġjaw il-pajjiżi msieħba tagħna li qegħdin jiffaċċjaw il-pandemika. Diġà ppreżentajt dawn fil laqgħa tal-Kumitat. Fit-8 ta' Ġunju ddiskutejna fil-Kunsill tal-Affarijiet Barranin l-iżvilupp kif nistgħu niproċedu malajr u mobilizzajna 35 biljun euro biex ngħinu l-aktar pajjiżi vulnerabbli fl-Amerika Latina, l-Afrika u l-viċinat. Kon qegħdin nirrideriġu riżorsi allokati diġà. Però xorta waħda kienet ħaġa importanti li nagħtu priorità għall pandemija Imbagħad il-programmi għar-refuġjati xi ħaġa kruċjali viżavi l-kriżi. Napprezzaw il-ħidma tal-Parlament biex japprova l budget ta' emenda f'Lulju biex nallokaw aktar minn 400 miljun euro f'appoġġ għal refuġjati sirjani. Fil-proposta ġdida tal-MFF għandna top-up għall politika l-azzjoni esterna finanzjata permezz tal- L-istrument tal-ġenerazzjoni l-ġdida parti mill-fondi se tkun allokata l għajnuna umanitarja parti biex ikun hemm ceiling ola għal garanzija għall azzjoni esterna ta' l-istrument ta' kooperazzjoni barrani. Eh, Għandna wkoll xi ħaġa maħsuba 10.5 biljun u bdejn nistgħu nagħtu garanziji sa' 130 biljun taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli kif ukoll operazzjonijiet, kif ukoll assistenza mikrofinanzjarja u self lil pajjiżi terzi. Dan se jgħinna biex ngħinu nsaħħu l-investiment ekoloġiku fil-pajjiżi imsieħba tagħna madwar id-dinja. Nittama li norbot fuq l-appoġġ tagħkom b'mod li nkunu nistgħu nżommu livell ambizzjuż ta' riżorsi viżavi l-azzjoni esterna tagħna. It-tieni net xi ħaġa meħtieġa ħafna għaliex din il-kriżi se tkun kriżi ta' konsegwenzi bibliċi. Naraw is-sitwazzjoni fl-Amerika Latina pereżempju fejn l-affarijiet qegħdin imorru għall-ar. U l-Afrika l-inqas l-affarijiet mhux daqshekk eh, ħżiena daqskemm stennejna, però ġenerali is-saħħa, l-ekonomija, l konsegwenzi se jkunu importanti ħafna u nibża se jkunu dejjema wkoll. It-tieni kwistjoni fid-diskussjoni tal-lum hija dwar iċ-Ċina il-liġi ta' sigurtà nazzjonali. Ħanati kontest għandna fatt evidenti il-Covid eċċelerat xejriet eżistenti. Tensjonijiet bejn ċina u l-Istati Uniti dejjem jikbru u nixtieq intenni dak li qed diġà diversi drabi li l-Ewropa hemm bżonn li ssib il-mod tagħha meta niġu għall bilanċ bejn ir-rabtiet tagħna bejn iż-żewġ atturi. Il-Ministru Franċiż il-bieraħ tal-Affarijiet Barranin qal poku l-istess ħaġa fil-istampa Franċiża u naħseb li naħseb eh, naqblu aħna kien hemm qbil anke fil-Kunsill tal-Affarijiet Barranin, però dan ma jfissirx li eh, kien hemm ekwidistanza l-sħubbija transatlantika tibqa' l-aktar ħaġa importanti għall-Unjoni Ewropea. Nżommu ċerti diverġenzi mal-amministrazzjoni attwali eh, fl-Istati Uniti ħaġa ċara brabta mal-multilateraliżmu l-qorti internazzjonali kriminali wkoll, però xorta waħda nippruvaw nkunu pożittivi fejn ikun possibbli. Ir-rabta tagħna maċ-Ċina ma taqax taħt kategorija waħda, jiddispjaċini għal dawk in-nies li jixtiequ stampa sempliċi, però le, l-stampa komplessa, u ħtibqa komplessa, hawnhekk għandna bżonn trasparenza, fiduċja u reċiproċità. Iċ-Ċina hija sieħab eh, neċessarju għalina anke biex tgħinna vizavi eh, teddid globali bħal COVID jew inkella t tibdil klimatiku għandna bżonna man kif dak ir-rigward u d-drittijiet tal-bniedem però jibqgħu problema eh, fir-rabta tagħna magħhom. Dan għajjimtu mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Ċiniż f'Hong Kong il-ġimgħa l-oħra kellna konverzazzjoni twila tliet sigħat wiċċ imbuċ, naħseb kienet kien skambju utli dwar il-kwistjonijiet kollha marbutin mar-rabtiet ta' bejnietna u l-adozzjoni ta' liġi ta' sigurtà għal Hong Kong eh, fil-fema tagħna mhix f'konformità mal-impenni Ċiniżi internazzjonali tagħhom, speċjalment taħt id dikjerazzjoni konġunta bejn iċ-Ċina u r-Renju Unit L-awtonomija tal-Hong Kong u l-libertajiet fundamentali affettwawna direttament, eh, mhux biss kwistjoni ta' nies ta' Hong Kong, hija kwistjoni ta' valuri, prinċipji u l-ħtieġa li nissalvagwardjaw impenni internazzjonali b'mod serju, speċjalment dawk li jimminaw ċerti elementi bħal awtonomija ta' Hong Kong, kif forsi tafu, Jiena dan il-punt għamiltu ċar ħafna fid-dikjerazzjoni tiegħi għan-nom tal-Unjoni Ewropea fit-22 u 29 ta' Mejju. Eh, fuq dik il-kustjoni kien hemm unanimità xi ħaġa li ma tantx tiġri fuq suġġetti oħra fil-Konsil tal-Affarijiet Barranin u din semmejta wkoll fil-Konsil ta' Sigurtà tal-Ġnus Maquda. Meta kellha l-opportunità li nindirizza din l-entità dakinhar li dik id-deċiżjoni kienet adottata. Ehm, mbagħad fidejkom biex niddiskutu dawn il-miżuri mittieħda mill-liju u biex nidħlu aktar fuq din il-kwistjoni. U t-telet punt fuq l-annessjoni possibbli ta' xatt tal-punent hawnhekk immur għal din id-deċiżjoni l-annessjoni possibbli ta' Izrael ta' partijiet minn dan it-territorju Palestinjan. Hemmhekk il-pożizzjoni tagħna tibqa' ċara għalkemm għal darb'oħra huwa diffiċli li nsibu unanimità, però hemm maġġoranza ta' pajjiżi li tibqa' tappoġġja soluzzjoni bbażata fuq parametri internazzjonali u tikkonsidra li din l-annessjoni kwalunkwe annessjoni tmur kontra l-liġi internazzjonali. Konsegwentement aħna nħeġġu lill iżrael biex iżommu lura minn deċiżjonijiet unilaterali li jistgħu iwasslu għal din l-annessjoni li l-opportunità li nesprimi din l-opinjoni fit telefonati tiegħi lill ministri l-ġodda tal-affarijiet barranin u d difiża tal-Iżrael. Dan jikkostitwixxi ksur serju tal-liġi internazzjonali kieku. F'Marzu f'Ġinevra 27 stat membru qablu fuq dan. Fl-aħħar Kunsill tal-Affarijiet Barranin ma nstabiċ unanimità fuq dil-kustjoni, però Però kif għedt hemm maġġoranza kbira ta' pajjiżi li jibqgħu jappoġġjaw dan il-prinċipju. Imbagħad dan jista' jiwassal għal ħafna ħsara għal soluzzjoni fuq żewġ passi jista' jaffettwa wkoll l-instabilità tar-reġjun ir-rabtiet tagħna ma' Iżrael u bejn iżrael u l-Istati Arab u potenzjalment is-sigurtà ta' Iżrael xi ħaġa li mhix negozjabbli għalina din rrid nenfasizzaw ukoll din u finalment mill-perspettiva ta' EU l-annessjoni tista' ikollha konsegwenzi kbar għarrabtit tagħna ma' Izrael. Wasalt fl-aħħar tal-intervent tiegħi nixtieq inżomm mal-ħin tiegħi mhux se nantiċipa l-impatt possibbli tan-nessjoni potenzjali, però nenfasizza li liju bħala obbligu responsabbali tagħha fuq liġi internazzjonali u Ewropea u kif maqbul fil-Kunsill tal-Affarijiet Barranin ta' Mejju, aħna nixtiequ nevitaw dawn il-passi qabel ma jkun tard wisq qegħdin nużaw il-kapaċità diplomatika tagħna biex nagħmlu pressjoni biex dan ma jiġrix kif qed nixtiequ nkunu kostruttivi viżavi il-Prim Ministru u l-Ministru tal-Affarijiet Barranin fil-waqt li nesprimi magħkom il-gravità ta' dawn l-aħbarijiet. Kont f'kuntett ukoll ma' tmexxija Palestinjana rappreżentant importanti oħra mid-dinja rbija diversi ministri tal-affarijiet barranin tal-EU għaddew l-istess messaġġ u kellna diskussjoni wkoll mas segretarju ta' Stat Amerikan din il-ġimgħa wkoll domna niddiskutu sijaw nofs fuq dil-kustjoni fissa fix-xhur li ġejjin se nkomplu naħdmu mal-partijiet u l-komunità internazzjonali fl-appoġġ ta' soluzzjoni negozjali bbażata fuq il-parametri internazzjonali li tiżgura drittijiet ugwali għal kulħadd. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna tal-li tajtni minuta u nofs ekstra. Grazzi għall-attenzjoni tagħkom nieqaf hawnhekk naħseb skadir il-ħin, però se nibqgħu hawnhekk għal kwalunkwe ħaġa li tixtiequ tistaqsu. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Um... Grazie ħafna, Sur Vice-President tal kummissjoni Grazzi tal-isqarijiet tiegħek fuq dawn is suġġetti importanti ħafna. Nixtieq ngħaddi l-kelma issa lill-MEPs u nistaqsi lil kulħadd sabiex eh, jirrispettaw il-ħin tagħhom. Nixtieq nistaqsi lil kulħadd ukoll sabiex iżhom mas suġġett tad-dibattiti ta' dalodu. Nibdew bis-Sur David McAllister mill-PPE, nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Sur President, kollegi, Jiena konvint illi rridu eh, niddefendu l-awtonomija strateġika tal-Unjoni Ewropea. Rridu niddefendu l-interess tagħna wkoll fi spirtu ta' solidarjetà u jiena nilqa dan id-dibattitu tal-lum fuq il-konsegwenzi tal-COVID-19. il nafu li din il-pandemija mhux bisser twassal għal iktar bidliet mediċi, soċjali u ekonomiċi ta' dimensjoni kbira, però ser kif qal il-Viċi President eh, Borrell ser tibdel ix-xena politika. Qed naraw li d demokrazija u d-drittijiet fundamentali ser lura f'ħafna partijiet tad-dinja hemm ħafna attakki ċibernetiċi, eh, kampanji ta' miżinformazzjoni, eh, minn kooperazzjoni u aħna bħala Parlament Ewropew Ewropew rridu eh, naraw illi ikun hemm miżuri b'saħħithom koordinati. Jiena nilqal fatt illi fil-ġimgħat li ġejjin il-kumitati kollha l-azzjoni esterna ser jiffukaw iktar fuq ir-risposta globali bid-dibattitu tal-lum u bismih li ġejjin u l-ħidma tal-kumitati nistgħu nuru l-importanza tal-dimensjoni tal-politika estera fil-pandemija u natu e, sinjal ta' solidarjetà b'saħħtu lil imsieħba madwar id-dinja. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa l-onorevoli Piccola. Minuta. Grazzi ħafna. Sur President, Sur Rappresentantoli, l-implikazzjonijiet tal-Covid-19 fuq l-affarijiet barranin huma ħafna il-relazzjonijiet internazzjonali, il-kummerċ u l-ordni mod ġenerali. Rridu nidu responsabilta sabiex eh, nkunu minn taqdim fil-ġlida globali u nġildu għal valuri u l-prinċipju tagħna rridu nagħtu assistenza lil komunitajiet l-iktar vulnerabbli, nippromovu aċċess għal tilqima u il-tamir mediku jkun miftuħ għal kulħadd fl-istess ħin ma nistgħux ninsew l-interessi tagħna għalhekk irridu niġġieldu kontra il-miżinformazzjoni u din għandha tkun priorità nilqgħu komunikazzjoni ġdida illi issa ħaħir ir-reżiljenza tagħna. Irridu kon nikkoperaw mill-qrib ma' istituzzjonijiet globali bħal Nazzjonijiet Magħquda WHO, WHO, il-G20 Irridu immexxu triq lejn ekonomija sostenibbli bħala prinċipju għall-bini tal-ekonomija tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Azmani għal żewġ minuti. Grazzi, Sur President. Fil-bidu tal-mandat tagħha l-Kummissjoni Ewropea ħabbret l-ambizzjoni ġeopolitika tagħha l-Ewropa kienet sessir attur globali. Il-koronavirus qed ipoġġi din l-ambizzjoni taħt eżami fl-aħħar xhur e, din l-imxija waslet sabiex id-dinja ssir iktar żgħira u afflitna ġewwa djarna, però din l-imxija saret sfida globali li waslet f'kull rakna tad-dinja u rritna kemm aħna marbutin kemm aħna interdipendenti. Però huwa xi ħaġa idealistika li naħsbu illi nistgħu ninaqdu sabiex naffaċċaw dil kriżi Qed naraw eżempji kif pajjiżi ppruvaw jużaw covid seta sabiex jaqsmu l-Ewropa u jeġixxu kontra l-interessi tagħna. Permezz tal dik li msejħa diplomazija tal-korona permezz ta' eh, kampanji ta' miżinformazzjoni, aktar tensjonijiet, per eżempju, fil-Libja u fil-frontiera bejn ċina u l-Indja, irridu nindunaw illi id-dinja iddur b'mod maġġel ħafna. Importanti illi l-Ewropa tkun iktar assertiva sabiex tiffaċċja l-isfidi li għandha qudiema b'vuċi maquda. U għal mument li l-Kummissjoni tilħaq l-ambizzjonijiet ġeopolitiċi tagħha. Nridu naraw minn fejn beda bdiet din l-mxija. It-tilqima trid tkun disponibbli għal pajjiżi u għaċ-ċittadini kollha. Irridu nipproteġu l-interessi Ewropej flimkien mal alleati eh, liberal demokratiċi fid-dinja fin-nuqqas ta' tmexxija globali min-naħa tal-Istati Uniti l-Unjoni Ewropea trid timla dan il-vojt għalhekk jiena nitlob li kulħadd sabiex jilqa l-opportunità globali u din ir responsabilità. L-Unjoni Ewropea tista' tagħmel differenza jekk tmexxi fuq livell dinji b'determinazzjoni ġdida. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Dreos stol minuta. Gentile Vice Presidente Borrell. President Borrell, evidenti kif il-kriżi dovuta għall pandemija COVID-19 qiegħda tibdel il-bilanċ ġeopolitiku mad-dinja. Iċ-Ċina hawnhekk ma tantx ħarġet bħala partner affidabbli waqt din il-kriżi u dan is-skit ma nistgħux naħfruh. Aħna intennu bis-saħħa kif talab diversi drabi s segretarju tagħna Salvini l bżonn li jkun hemm stħarriġ internazzjonali biex nifhmu l-eruq tal-virus. Ir-reġim komunist għandu l-ħtijiet tiegħu u li ju trid tagħmel dan l-istħarriġ Forsi stramba li xi ħadd mill-lega jgħidha din, però inti bħala rappreżentantoli kellek aktar ċarrezza fil-konfront taċ-Ċina mill-Gvern Taljan. Wis il-ħna ħafna drabi mill movimenta ta' 5 Stelle, speċjalment Luigi Di Maio, ma kellhomx is-saħħa u l-kuraġġ li jikkondannaw Beijing. L-Italja spiċċat bħala pajjiż sotto messaċċina, irridu naraw minn waħħieles u minn mhuwiex min jażel il-libertà u min eħħa iqis il-Partit Komunist Ċiniż bħala mudell li xi jsegwi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Putikoffer għal żewġ minuti. President, Mr. Borrell, colleagues. Sur President, Sur Borrell, kollegi, il-krizi fundamentali illi qed naraw fid-dinja minħabba l pandemija tal-COVID-19 għandha żewġ fatturi ġodda hija l-ewwel kriżi internazzjonali fexxiren ta' snin li fija l-Istati Uniti mhux qed turi rwol ta' tmexxija. Iċ-Ċina qiegħda fil-qalba ta' dil kriżi iktar minn qatt qabel u dawn mhux affarijiet sbieħ, is-sitwazzjoni qed turi il-qasma fir-relazzjonijiet internazzjonali min-naħa għandna battalja bejn żewġ superpoteri u n-naħa l-oħra għandna l-istituzzjonijiet internazzjonali li e, huma iktar dgħajfa qed jiġu minati dawn it-tendenzi permezz ta' dil-kriżi qed jidhru iktar. Importanti li l-Unjoni Ewropea terfa l responsabilità internazzjonali tagħha iktar konfidenza. Aħna fallejna meta projbejna importazzjonijiet u esportazzjonijiet miċ-Ċina. Hemm bżonn ta' ukoll inkjesta fuq l-oriġini u l-firxa tal mxija Irridu niġġieldu għall interessi u għall valuri tagħna u għalhekk irridu nsibu allejati u nuru li aħna qed naħdmu bis-serjetà. Irrid nitkellem ukoll dwar Hong Kong jiena nilqa l-istqarrija tal-G7 u nixtieq ngħid li l-Unjoni Ewropea mhux ser tikkritika biss aħna rridu li ċ-Ċina tinduna illi jekk tikser l-obbligi internazzjonali se jkun hemm prezz qares. Din hija xi ħaġa li trid toħroġ ċara mis-summit tal-Unjoni Ewropea nhar it-tnejn. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Wachikowski għal minuta. Sur President, rappresentantoli, 20 sena ilu Ministru Polak għal affarijiet barranin flimkien ma' Segretarju tal-Istat Amerikan bdew il-komunità tad demokrazija f'Arsapja. U qed niċċelebraw l-20 anniversarju minn dan l-avveniment. Għalhekk il-President Andre Duda Jimmy Steeden fil-White House bħala l-ewwel president, l-ewwel kap ta' stat illi qed iżur l-Amerika wara l-imxija tal-COVID-19. Ovvjament se jkun hemm kwistjonijiet bilaterali li jiġu diskussi f'din eh, laqgħa, iżda wkoll relazzjonijiet transatlantiċi l-Unjoni Ewropea għandha tiffoka fuq il-benefiċċju ta' din il-kooperazzjoni m'għandniex eh, nitbedu mill-Istati Uniti, m'għandniex nażlu bejn l-Istati Uniti u ċ-Ċina il flimkien kontra l-imxija kontra l-kriżi u s-sigurtà. Għalhekk qed nistaqsi lis-Sur Borrell u lis servizzi esterni tal-Unjoni Ewropea sabiex jikkontribwixxu għall isforzi li l president Polak qed jieħu sabiex nikkontribwixxu għal relazzjoni transatlantiċi. Grazzi ħafna. Nadi l-kelma l-Onorevoli Demirel għal-minuta. Grazza. Sur President, aħna u għek nitkellmu fuq il-pandemija tal-korona u fil-fatt qed naraw biċċar x'tip ta' żbalji seħħu dan l-aħħar u saru fil-qasam finanzjarju. Min-naħa aħna rajna illi bejn is-sena 2011 u 2018 kien hemm 63 il-darba illi kien hemm talba għal privatizzazzjoni u min-naħa l-oħra kien hemm il-talba illi dejjem inżidu l-infiq għal l-Armata Ewropea. Jiena naħseb illi hemm ħafna nies li qegħdin jaffaċċaw illi jitilfu parti kbira mid-dħul tagħhom iżda intom xorta waħda tixtiequ illi għall-ewwel darba tonfqu xi 25 biljun euro biex taħdmu u tagħmlu riċerka fuq tamir tal-gwerra. U dan huwa minkejja l-fatt li dan huwa projbit skont l-artiklu 41 paragrafu 2. Ma nafx għalfejn intom mintom xħa taġġornaw rbieħkom jiena naħseb illi da din il-tip ta' direzzjoni ġeopolitika ħadġibilna ħafna inqas sigurtà, grazzi. Grazzi ħafna issa l-onoravoli Comin i Oliveres għal minuta. Signor Vice Presidente. Sur Vice President, l-Unjoni Ewropea trid turi lid dinja li huwa aċċettabbli li din il ġlieda tkun skuża biex eh, jiġi perikolat l-istat ta' dritt. Hemm bżonn li l-politika esterna tagħna tkun imsejsa fuq il-valuri tagħna d-difiża ta' drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet demokratiċi. Hemm bżonn ukoll li r-rappreżentanti tal-EU quddiem id-dinja jirrappreżentaw bi kredibilità dawn il-prinċipji. Din il-ġimgħa aħna rajna dokument ta' CIA ta' snin 80 li juru l-gvern Spanjol ta' Felipe González kien ħal kien ippermetta l-formazzjoni ta' grupp ta' merċenarji biex jiġġieldu barra mill-liġi terrorizmu, terrorizmu ta' stat u fit-98 eh, kien wara l-solidarjetà ma' Ministru ta' Stat wara li dan kien ikkundannat eh, il-ħabs minħabba dan il-każ. Pur favore, penso ora d'orca spajt u. però Nixtieq nistaqsi lill kellim sabiex iżżomm ma' suġġetti li qegħdin jiġu diskussi dal Dak li qed tajt int ma jaqsamx mad diskors tal-lum. Bir-rispett kollu personali, bil-bżonn etiku u bl-impatt politiku kollu, inti tirratifika l appoġġ tiegħek għar responsabilità terrorizmu tal-Istat, mit-tweġiba tiegħek irridu naraw kemm inti leġittimu fil-pożizzjoni tiegħek u naraw kemm hija kredibbli li hu viżavi l-komunità internazzjonali. Grazzi, Sur President. Obrigado, eu recordo aos. Grazzi ħafna. Nixtieq infakkar lill kollegi kollha li aħna qbilna fuq aġenda hemm tliet suġġetti li qed jiġu diskussi dalgħodu. li nitkellmu dwar suġġetti illi mhumiex fuq l-aġenda ifisser li qed nitbedu mill-aġenda tal-lum għalhekk jekk joġobkom irrispettaw l-aġenda ta' dalodu. Issa l-Onorevoli Galler minuta. Grazzi ħafna Sur President, aħna nafu li issa wara il-kriżi jista' jkun hemm ħafna inqas stabbilta f'bosta pajjiżi u reġuni, speċjalment f'reġuni fejn hemm bħalissa il-gwerra. l il gwerra aħna nafu illi issa hemm isa din l-għaġla biex nimplementaw ċertu pjanijiet ta' malajr iżda jiena naħseb rridu noqogħdu attenti u noqogħdu lura milli nagħmlu hekk Anka fir-rigward taċ-Ċina dan li għandna bħalissa eh, eh, bħala dokument infassal mhuwiex dokument storiku, jiena naħseb illi anke r-relazzjonijiet tagħna mal-Iżrael importanti nieħdu ħsiebhom ħalli bekk nagħmluha ċara wkoll il-kap tal-istat illi ma jistax ikun illi ma jiteħdux konsegwenzi għall azzjonijiet ta' dan il-kap tal-istat u anke fuq il-Ġorġa u l-Moldovja jiena naħseb li rridu nappellawlhom illi jekk huma jixtiequ ikollhom din l-oligarkija u jaħbew wara il-korona ngħidu li aħna mhux hekk beħsibna nagħmlu iżda beħsibna ngħinuhom biex ikomplu bl-aġenda tagħhom tar-riformi. Grazzi. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Bullman għal minuta. Sur Vice President Borrell, din is-sena minħabba il-kriżi tal-korona ħad tibqa titfakkar tkun imfakkra bħala ehm, sena ta' diżastri anke mingħajr il-kriżi tal-korona kien ħajkun hemm xi 130 miljun persuna li kienu ħajmutu bil-ġu, ma nafux jekk għandix nagħmlu distinzjoni aħna bejn il-kriżi tal-gwerra jew kriżi eh, in ġenerali pereżempju tal-ġuħ. Tal Jiena naħseb li huwa tajjeb iva li aħna użajna l-mezzi malaj kemm jista' jkun iżda għandek fidejk numru ta' eh, tentattivi illi hemm bżonn li nagħmlu aħna biex aħna nevitaw li jkun hemm dawn l-ammonti kbar ta' nies li qed imutu tista' tgħidilna sentenza waħda fuq il-politika ta' sanzjonijiet illi qed tkun eh, implementata fuq l-Iran u fuq il-Venezuela jiena naħseb illi nistgħu ngħidu bla dubju ta' xejn l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel minn kollox biex anka eh, hemmhekk kun nistgħu nelbu l pandemija u l-problema tal-ġuħ minkejja dak li l-atturi internazzjonali qegħdin jgħidu jagħmlu grazzi. Eh, grazzi ħafna issa ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Neumann għal minuta u nofs. We have focused on... Eżis kollegi, aħna ifukajna fuq il-COVID-19 bħala kriżi tas saħħa però qed naraw ukoll kriżi ta' drittijiet umani u b'hekk din l-emerġenza qed issir għar. Jekk ir-reġimi jaħtfu lil ġurnalisti li jirrapportaw fuq il- virus fuq l-imxija, mhux se twaqqaf l-imxija, però twassal l-affarijiet Dawn l-affarijiet ma jwaqfux l-imxija, però iwasslu l-iktar biża u mwiet. Ir-restrizzjonijiet għal libertà individwali huma meħtieġa sabiex inwaqfu l-imxija, però għandhom ikunu proporzjonati, jridu jkunu marbuta mal emerġenza tas saħħa u qabel dan kollu jridu jiġu diskussi u spiss ma jkunux sabiex niġġieldu l kriżi mod globali rridu niġġieldu l-emerġenza tas saħħa u l kriżi tad drittijiet umani. Irridu nagħmlu monitoraġġ tal-firxa tal-mixija iżda wkoll ta' sitwazzjoni tad drittijiet umani, il-ksur tad drittijiet umani, rridu nipproteġu il-tobba u dawk li jiddefendu d drittijiet umani. Sur Borrell mhux qed nitkellmu biss dwar miljuni, it-tim Ewropa jrid isir it-tim ta' drittijiet umani. Inti tkellimt mod b'saħħtu dwar dan, verament irridu naġixxu iktar bis-saħħa dwar dawn il-punti jekk naraw x'qed jiġri fid-dinja tal-lum. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Sikorski għal minuta. Sur President, l-ewwel net nixtieq nieħu din l-opportunità sabiex nirringrazzja lis sur Vashtikovski illi tkellem b'mod pożittiv dwar il-komunità tad-demokrazija, moviment illi beda mis-sur Geremek u jiena komplejt fuq il-passi tiegħu nispera illi l il gvern Pollak se jieqaf imur kontra l-istat dat dritt u jmur lura sabiex ikun eżempju ta' demokrazija għall-oħrajn. Meta niġu għal COVID-19 nispera illi ikun hemm ġerarkija ġdida ta' ħtiġijiet irridu naraw kif aħna affaċċajna dil kriżi partikolari naf illi l il proposti tal kummissjoni jippermettulna illi nimxu b'mod tajjeb u l-Ewropa tibqa' maquda Il-politika però ta' rati ta' interess baxx baxxi jista' tassal għal diskrepanzi bejn posti differenti fl-Ewropa. Nispera li tieħdu dan in konsiderazzjoni wkoll. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Van Bremt għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Sur Borrell bħalma għat inti stess l-impatt ta' dil kriżi tal-COVID-19 fuq l-istat internazzjonali ma għadha mhix ċara però se tkun kbira dan ċu, dan żgur. Anke qabel il-pandemija kellna problemi kbar fir-relazzjoni tagħna maċ-Ċina, hemm id-drittijiet umani, ir-relazzjonijiet kummerċjali, ekonomija mmexxija mill-istat u dawn huma biss xi ftit kwistjonijiet, però matul dil-kriżi dawn il-problemi żdiedu biss. E, L-Ewropa tliet baħbarit folot ma kinux kapaċi jindirizzaw mod tajjeb il-kriżi fil-pajjiż tagħhom, però aħna għandna niddependu fuq iċ-Ċina anki għal materjal ta' protezzjoni minn din il-kriżi. Il-kummerċ huwa l-iktar għodda b'saħħitha taljana għandna fil-politika esterna u għandna norbtu dan kollu ma' drittijiet umani, mhux biss nitkellmu dwar id-drittijiet umani fl-istess ħin ikollna din ir-relazzjoni kummerċjali maċ-Ċina, irridu nerġgħu naħsbu dwar ir-relazzjoni tagħna maċ-Ċina, grazzi. Grazzi ħafna l-Onorevoli Milam Mon għal minuta. Grazie, President. Grazie, President. Jina nishti insemmi tlet affarijiet ta' dimensjoni esterna tal-COVID-19 minn banda l-krizi u rrijiet in-naqqasijiet tal-governanza globali fuq bażi sanitarja l-entitajiet internazzjonali ma tantx marru tajjeb plaqas bħala informazzjoni. It-tieni punt li nixtieq nenfasizza huwa d-dipendenza eżaġerata tal-Ewropa fuq l-estern. Hemm bżonn livell għoli għola ta' awtonomija sanitarja u nistax nibqgħu niddependu minn pajjiżi terzi f'ambiti strateġiċi bħal pereżempju materjal sanitarju jew ingredjenti farmaceutiċi għall mediċina Biżejjed naraw li 80% tal-produzzjoni mondjali ta' dawn l-ingredienti farmaceutiċi huma fl-Indja u fiċ-Ċina. Banda l-oħra ċar li hemm bżonn l-pajjiżi terzi, speċjalment eh, l-Afrika, fil-ġlida tagħhom kontra l-kriżi u għalhekk tajjeb li tweġiba tal-EU kienet kontribuzzjoni finanzjarja importanti għal ġlida eh, tal-Covid fl-Afrika. Imbagħad l-aħħar 20 eh, sena żdiedu il-pandemija, speċjalment din il-COVID l-rajna reċentement, id-dinja globali llum il-ġurnata, il-virus ma jafux frontieri, il kriżi li jmiss hemm bżonn nindirizzawha b'mod aktar koordinat u effettiv. Grazzi. Muito obrigado. Dou a palavra. Grazie ħafna, l-Onorevoli Lopez għal minuta. Grazzi President, grazzi rappresentantu li. Il-pandemija mhux biss fissret l-ikbar sfida sanitarja u ekonomika tal-aħħar seklu għall-umanità, però rrid ukoll x'inhuma djufijiet tal mudell ta' governanza attwali tagħna fuq medda globali. Xi ħaġa li konna ilna narawha naqqas ta' tmexxija globali, organizzazzjonijiet multilaterali d-dajfa u tensjonijiet kbar ukoll bejn setat kbar, però l-Ewropa tista' tislet xi elezzjonijiet biex tara kif se timxi issa viżavi l-bqija tad-dinja. Hemm bżonn li l-Ewropa ikollha aktar responsabilità tir-riformi l-istrutturi multilaterali għaliex għal dawn l-isfidi bħal pandemija u anki t-tibdil klimatiku l-inugwaljanza, eċċetera, hemm bżonn kooperazzjoni u kompetizzjoni ma tfisser xejn hemmhekk hemm bżonn insibu l-andament tagħna awtonomu biex niddefendu l-valuri tagħna u l-interessi tagħna madwar id-dinja. Mument ukoll biex insibu alleati biex jgħinuna f'mumenti bħal dawn l-Amerika Latina pereżempju li qed issofri bħalissa l-konsegwenzi tal-pandemija. Grazie ħafna, issa nixtieq ngħaddi l-kelma lil Aleksandrov Jordanov għal minuta. Sur President, Sur Borrell, jiena nixtieq nifraħ li ċittadini ta' Hong Kong illi qed jiddefendu id-drittijiet u l-libertajiet tagħhom wara li iċ-Ċina għaddiet eh, liġi ta' sigurtà nazzjonali repressiva bħala wieħed li ġej minn pajjiż illi eh, jaf xi fisser reġim komunista jiena qed nitlob lil sħabi sabiex jinsew l-illużjoni li nistgħu nkunu ħbieb maċ-Ċina komunista rridu niġġieldu għad-drittijiet taċ ċittadini ta' Hong Kong. Il-valuri tagħna jirrikjedu li aħna ngħidu lir reġim taċ ċina illi aħna nistgħu nwaqfu l ftejmiet ta' investiment u aħna nistgħu u lesti illi nikkonsidraw sanzjonijiet l-istess bħalma għamilna wara l-aggressjoni tar Russja fil-Krimeja. Sanzjonijiet huma l-unika strument illi iġalu lid dinosawri komunisti jifhmu x'qed jagħmlu. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Lexman għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Jekk maħniex lesti illi nġildu għal libertà kullimkien, ma nistgħux naħsbu li se tkun kullimkien iċ-Ċina qed tmur kontra libertajiet fundamentali u il-ftejmit internazzjonali. Il-liġi ta' tas-sigurtà f'Hong Kong tillimita l libertajiet fundamentali. 15 ilu il-fuq minn 900 mexxej politiku, inkluż ħafna minnkom, ikkundannaw din il-mossa ir-riżoluzzjoni konġunta ta' din dan il-Parlament turi pożizzjoni ċara fuq dak li sar f'Hong Kong. Għanna nibnu fuq din ir-riżoluzzjoni u għanna immexxu il-politika esterna tagħna skont artiklu 21 ta' trattati jiena nistaqsi sabiex niddefendu lin-nies ta' Hong Kong. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Santos għal minuta. Grazzi ħafna. Sur President. Minn mindu saret il-firma fuq id dikjarazzjoni sabiex isir trasferiment ta' Hong Kong, ħafna bdew jibżgħu illi Hong Kong se tiġi minata bit-deċiżjoni li jimplementa l liġi ta' Sigurtà Nazzjonali f'Hong Kong, il-Gvern Ċiniż fetaħ it-triq għall-imminar ta' libertajiet ċivili u qed jedet is-sistema ta' dan il-pajjiż ir-relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina ma tistax tfisser illi aħna ninsew il-valuri tagħna, ninsew it-talbiet tagħna, anzi l-oppost irridu nitolbu l libertajiet id-drittijiet umani, l-awtonomija ta' Hong Kong skont il-liġi internazzjonali, l-Unjoni Ewropea hija mistennija li tagħmel dan. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Votmans għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sur President, rappresentantoli, kollegi, għalija huwa ċara. Jiena niproteġi l-prinċipju ta' pajjiż wieħed żewġ sistemi kien hemm violenza fuq dawk li qed jipprotestaw assalt fuq l-awtonomija ta' Hong Kong. Dan il-Parlament huwa maqut f'riżoluzzjoni b'saħħitha ħafna li qed tistaqsi liċ ċina sabiex tneħħi l-liġi tas-sigurtà nazzjonali sabiex tirrispetta l-libertajiet tan-nies ta' Hong Kong u turi illi lesta li tirrispetta l-istat ta' dritt jekk le aħna bħala l komunità internazzjonali ilna, anzi għandna nikkonsidraw każ quddiem il-Qorti Internazzjonali tal-Ġustizzja u nimponu sanzjonijiet. Nixtieq nisħaq illi baktar minn 500 miljun konsumatur tal-prodotti ċiniżi nistgħu nagħmlu bidla, għandna s-seta li nagħmlu l-bidla. Jiena nixtieq illi L-Ewropa tfittex strateġija ġdida maċ-Ċina, però għandna nagħmlu dan permezz tad-diviża tal-valuri u l-interessi tagħna. Għalhekk ah, nistaqsi mill-ġdid li ċina neħi liġi tas-sigurtà u għati l-awtonomija lill poplu ta' Hong Kong illi bilna fuqa fil-ftejjim ta' pajjiż wieħed żew sistemi. Għandna niddefendu l-valuri Ewropej kull imkien fid-dinja. Grazzi. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Pissotto. Grazzi ħafna, Sur President. Din id-dittatura, dittatorjat, hija tedida kbira għad-demokrazija violazzjoni u ksur ta' drittijiet u liġijiet internazzjonali din hija xi ħaġa li verament ħarġet biċ-ċar iktar matul il-kriżi tal-virus tal-korona. Jien naħseb il-fatt li qed nibqgħu sikta aħna issa qed inkunu kompliċi ma nixtiequx aħna nkomplu ngħidu l-gideb hemm bżonn li ngħidu l-verità fuq ir-reati li qed tikkommetti ċ-Ċina. Il-valuri tagħna m'għandhomx jitkasbru minħabba li aħna għandna xi ftehim maċ-Ċina. Jiena naħseb li qegħdin bħalissa għaddejjin bi gwerra ekonomika illi ċ-Ċina ddikjarat kontra id-dinja tal-punenti. Jiena naħseb illi aħna rridu nismu mal-alleanza mal-Atlantiku, allura rridu nkomplu niddefendu d-demokrazija u l-valuri tagħna. Jiena naħseb l-Taljani, l-Ewropej, u laqas il-Grigi għat ma ħajmut bħala skjaf tal-dittatorja ċiniż żgur li le. Grazzi ħafna l revoli Kanko issa minuta. Grazzi, din il-Kummissjoni wedditna li kienet se tkun Kummissjoni Ġeopolitika, iżda sissa jkolli ngħid li ma rajtx prova ta' dan. Anzi, minflok rajt illi s-servizz tal-azzjoni esterna kienet tagħmel minn kollox biex tipprova tikkuntenta lil Beijing u liċ ċina. Fil-laqgħa li jmiss ta' li